dottor qosor ta' kula fuq l-edukazzjoni ta' tfal tal-immigranti. Naddu għal rapporter għal erba minuti. Arvoisa puhemies. Grazie ħafna, Sur President. Il-ħidma etika tal-Unjoni Ewropea hija li tiżgura li kull tifel jew tifla, anke tfal tal-immigranti jkollhom id-dritt għall edukazzjoni kif suppost. Kull wilt għandu jkollu id-dritt imur għall-iskola li tal-anqas fil-bidu eh, għandha eh, tkun obbligatorja. It-tfal għandhom E, kollom e, edukazzjoni li ġalom e, tatijom aktar arfin dwar id-dinja u tatijom l-odot meħtieġa biex jerfaw responsabiltajiet soċjali sabiex huma jitrabbew jikbru membri responsabli tas-soċjetà. L-edukazzjoni ta' tfal u l autoriti responsabli mill-edukazzjoni għandhom iżommu u dima jnejjom xinu l-aħjar għat-tifel jew it-tifla u l-ġenituri hawnhekk għandhom rol importanti x'jaqdu imma l-iskola u s-soċjetà ġenerali għandhom jgħinu lill-familji li qegħdin irabbu it-tfal ħalli jiżguraw li dawn it-tfal imorru sew l-iskola u sabiex isiru bledmin eh, eh, li jkunu responsabli. Għandi statistika ta' tħassib dwar dawn it-tfal tal-immigranti f'ċertu nħawi u f'ċertu pajjiżi huwa diffiċli biex dawn imorru l-iskola għax ma jkunx jistgħu ilaħqu. F'ċertu pajjiżi hemm kejja speċjali għal dawn tfal tal-immigranti huma maqtuwa mis-soċjetà in ġenerali u ehm, il-familji allura il-familji li mumiex mill qasam tal-immigranti ma jħallux it-tfal tagħhom imorru fl-istess kejjel bħal dak tfal tal-immigranti. Hija ħaġa ta' ħasra din li waslet ta' sitwazzjoni fejn il-livell ta' edukazzjoni u l-livell ta' talin ta' dawn tfal tal-immigranti eh, kien fqir. Anke l-allima ma jkunx jiġi jqodu għamek dawn l-iskejjel jiġu jmorru. Allura dawn huma affarijiet iridu nġildu għom, ġinu ħolqu ċirkustanzi fejn ikun possibla l-dawn it-tfal tal-immigranti li jintegraw fis-soċjetà u fl-iskejjel ukoll hemm bżonn li jkun hemm biżejjed riżorsi. Qed nitkellem dwar rizorsi umani ma wkoll rizorsi finanzjarji. Barra minn hekk aħna rridu niżguraw illi taħriġ għall-allima jsir fuq livell kif suppost u anke l-allima jirċievu taħriġ kontinwu biex jitamu kif għandhom imorru ma' dawn it-tfal. Għanna bżon risorsi speċjali għalli nizguraw li l għallima ikollhom taħriġ adattat u l-sistema tal-edukazzjoni taħdem tajjeb. Naf li dawn huma kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-kompetenzi tal-istati membri, ma anke fuq livell Ewropew bis-saħħa tal-koordinazzjoni miftuħa nistgħu nipromovu nħedġu eh, l-istati membri biex jitrattaw daw l-affarijiet. U lan huwa li billi kulem edukazzjoni u talim kif suppost kulem integrazzjoni aħjar ta' daw tfal tal-immigranti u nevitaw li kulem segregazzjoni tagħhom. Ta' tagħhom għalihom is-segregazzjoni ħafna drabi waslu għal qat reati u affarijiet oħra li aħna ma nixtuqux naraw fis-soċjetà. Mill Minn dak għandu xaqsam mal-migrazzjoni interna fiħdan l-Unjoni Ewropeja, hija ħaġa li tinkwetak li xi drabi jkun hemm nies ma jkunux jridu jmorru jaħdmu fi stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea ma jistax jiġi garantit li t tfal tagħhom jirċievu edukazzjoni xirqa fl-istat membru l-ieħor. Allura, meta jkun hemm il-migrazzjoni interna fiħdan l-Unjoni Ewropeja, jridu noqogħdu attenti illi kull tifel jew tifla u zazu jew zazuwa jirċivu edukazzjoni kif suppost. It-tfal huma l-ġejjini tagħna huma l-aktar riżorsa imprezzabli l għanna l jdu nġildu għalijom il-lum mux għada rridu ikollna l-istess kunċett komuni bejnietna. Iġifiri li kull tifel u tifla jistħoqlu edukazzjoni u ġejjini kif suppost. Grazie ħafna għaddu issa l-Komissarju Verhoegen. Grazzi ħafna Sur President, Sinjuri. Jiena eh, nilqa' kontentezza dan il-rapport fuq inizjattiva propja. Fisem il-kollega tiegħi, il-Komissarju Figel, nirringrazzja l-istur ta' kulla u l-Kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni għax-xogħol li għamel. Il-Kummissjoni l-istess bħalek temmen li l-parti kbira tal-Istati membri minħabba li l-numru dejjem jiżdied ta' tfal li ġejjin mill-immigrazzjoni għandhom ċertu sfidi ġuħabtu wiċċom maħħom fil-sistema tal-edukazzjoni. L-edukazzjoni hija element ewlieni fil-proċess tal-integrazzjoni. Li wieħed ikollu l-kwalifiki huwa meħtieġ ukoll. Jekk it-tfal ikunu rridu eh, jimxu lejn soċjetà bbażata fuq l-arfin, soċjetà li tkun karatterizzata minn aktar u aktar kompetizzjoni. L-iskejjer bħal esperiment soċjali għadhom inkunu forum biex kiseb għarfinu anke wieħed jifhem il-ħaddieħor, hekk titep il-koeżistenza. Madan kollu bħalissa hemm problemi kbar b'daw tfal tal-immigranti, ħafna drabi ikollhom sfida doppja qudiemhom. L-ewwel net ma tantx ikunu jafu l-sin tal-pajjiż ospitanti u t-tieni net ikollhom status soċjo-ekonomiku baxx. Ħafna tfal eh, tal-immigranti meta tqabbilhom ma' tfal tal-post għandhom riżultati jgħar, ħallu l-iskola ehm, faktar eh, hemm ħafna aktar minnhom li ħallu l-iskola kmini u għandhom anqas kwalifiki. Rapporter saħaq bir-raġun kemm huwa importanti li niffaċilitaw u nejnu t-talim tal-ilsien tal ilsien tal-pajjiż ospitanti ma fl-istess waqt li sintwelit u l-kultura tal pajis fejn ikunu ġew dawn it-tfal rridu nappoġġaw wkoll is-sem fl-attivitajiet tal-iskola huwa importanti biex ikun hemm integrazzjoni bikrija fis-sistema tal-edukazzjoni. u biex l-iskil soċjoekonomiku lingwistiku ikun jista' jiġi melu sa ċertu punt. Hemm bżonn li l-għalliema ikollhom il-mezzi biex ikunu jistaw jisibu mottajb ta' kif jitrattaw dawn it-tfal tal-immigranti. Dawn huma l-elementi ġinata fit-taħriġ l-għallima. Fidalta tal kwistjonijiet jider li l-atturi differenti qed jifmu dwar x'inhu importanti Imma mhux intenzjoni tajba biss irid ikollok titwettaqhom, iridu niżguraw li aħna qegħdin tejbu l-opportunitajiet għat tfal tal-immigranti għalhekk aħna ngħinu lill-istati membri biex nofru livello li ta' edukazzjoni għal kulħadd u fl-istess waqt irridu mod attiv nidġildu kontra segregazzjoni soċjali fl-iskejdu, nejnu l-istati membri ħalli ikunu jistaw jgħatu statat l-iskejjel ħalli ħabtu iċċomma l-sfidi sfidi eh, minn aspetti differenti li huma għadhom dimon biex eh, jindirizzaw din is-soċjetà multikulturali u multilingwa. Dan ovvjament jidun nsarfu vantaġġ is sila li jisiru fl-iskejjel, dik hija kompetenza nazzjonali, l-Kummissjoni m'għandha ebda ħsieb li toqgħod tindaħal fuq dawn l-affarijiet, ma nkollu nixtieq ngħid illi l-integrazzjoni tirnexxi ta' tfal tal-immigranti fl-Ewropa hija importanti ħafna aħna għandna ħafna xli talmu minn xulxin, nistgħu nitalmu ħafna minn xulxin. U aħna ċerti illi ir-rapport tiegħek ser ikun pass importanti fiturija ta' xista jisir mod speċifiku ħalli nejnu l-istati membri fil-dmirijiet u l-ħidma tagħhom. Grazzi ħafna, nalqa diskussjoni ħan votaw fuq dan għada. Issa fuq l-agenda għanna reprezentazzjoni qasira tar-rapport mistas Sur Valean fuq l-applikazzjoni tad direttiva 2004-38 eh, ked dwar ġitijiet ċittadini tal-Unjoni Ewropea tal-membri tal-familja tagħhom biex